riski u aħna naturalment nieħdu kost benuna kollha li tistgħu tofrunna. Ningrazzjakom. Grazzi ħafna lis-Sinjura Redding bekk temmejna diskussjoni u l-votazzjoni dwar dan rapport ħassir għada f'nofsinhar u